nixtieq nappella lil din il-Kamra biex tappoġġa il-gvernijiet ta' Polonja u pakistan biex nitilqu lil dan il-persuna. Thank you. Uh, I put a mem Grazzi, mela. Emenda waħda mill-Kumitat għal-vot. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, adottata. Il-proposta għal vot kif ġiet amendata, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddiet. U jien naħseb li s-sur fava jixtieq jitkellem. Grazzi, Sur Signora President, bil-permess tiegħek nixtieq nitlob l-Kunsill u bl-appoġġ tal-gruppi l-oħra li nżidu ma' din id-direttiva din id-dikjerazzjoni formali